kontra namlu verifika fuq il-kompromess wieħed fuq votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota li PP għandhom wieħed żejjed. Issa tajjeb. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela, tuni minuta issa. Issa rrit. Paġna sitta, jew sittar tiegħi jgħid il-President. Se fil-kompromess wieħed A ah. fuq l-artikolu 7 C. Ejva, ċara situazzjoni? Mela l-artikolu 7 ċe. Kompromess wieħed A. għaddu direttament għal votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa fuq dan. Il-votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess wieħed A. Wieħed A. Kwati vota votazzjoni maluqa. Ma għaddit. Esa naddu għal kompromess numru 2. Artikolu 7d. Tajjeb, kollu sew qed insegwu it-tieni kompromess elettron, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess numru 2. Kulħati vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. 37 favur u 6 kontra. Kompromess 3 fu l-artikolu 7 e. Kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota Votazzjoni marruqa. Għaddit. 36 favur, 9 kontra u astenzjoni għanda. Kompromess numru 4 issa. ċe l-artikolu l-artikoli 10 u 11. Kompromess 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Kompromess 4, kulħadd vota. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 36 favur 10 kontra. Issa naddu għal kompromess 5 l-artikolu 1, l-artikolu 30a. Artikolu 13a. Kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota, votazzjoni marruqa. Għadda, 3 eh, 32 favur 13 kontra. Esa għaddu għal-kompromess numru 6. Emenda orali 496. Għaw xie oġezzjonijiet tal-emenda orali? Mela, l-artikolu 1.7. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Erbamija u erba u disajn. Favur, Duran, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. disajn. favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa erba 9 u sur ertug favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għadissa impigi 35 kontra astenzjoniet maddiċ. Emplua 36 taqa' Issa 501, l-oħrajn kolla jaqgħu mħabba l-kompromess serba. Mela l-emenda 501 favur. Kontra, astensjonijiet, maddiċ. 503 Sinjura Duran u 504 Bisepu Duran huma identiċi. Favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 505 favur, kontra, astensjoniet maddeċ. 506, 507 identiċi favur kontra astensjoniet maddeċ. 508 favur kontra astensjoniet maddeċ. 509 favur kontra astensjoniet maddeċ. 510 favur kontra astensjoniet maddeċ. 513 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 511 u 514 ma identiċi favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika, ma naħsibx li għaddew daw. E, mena 511, 514. Kulħat vota. Votazzjoni marruqa. Iva, mm, maddiċ. Reġi 18 favur kontra astensjoniet maddeċ 512 favur kontra astensjoniet maddeċ Namlu verifika, kolorsta. Le, meċa fej, all right. Emploat 37 favur kontra astensjoniet maddeċ 33 rapporter favur kontra astensjoniet għaddit. 516 favur kontra astensjoniet għaddit. 517 eh, u 522 jaqaw, ma lissa 518 Biset. favur kontra astensjoniet ma ditx. Namlu verifika fuq di u namlu verifika ta' 518 bisib. 518. Votazzjoni maluqa. Ejva. Għaxkom ma lejtux idejkom fil-ħin. Mela, jessan għaddu għal-kompromess sitta. Eh, votazzjoni miftuħa, namlu għafu vera elettronika din. Konħat il-vota votazzjoni marruqa għaddiet. Essa naddu għal 440 Signora Tremosa, favur kontra Astenzjoni, maddiċ 515 favur kontra astenzjoniet għaddit il-kompromess numru 7 votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess numru 7 kulħat vota Votazzjoni marruqa. Għaddit. Għadda l-kompromess. Issa għaddu għal u 52 favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-oħrajn huma għati delegati m'hemmx votazzjoni fuqhom issa għaddu għal 556 sul zeribi favur kontra astenzjoniet maddiċ. 557 memx vot fuqa, 34 u emploa 38 identiċi favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika. Niftu il-votazzjoni, kullħat vota votazzjoni maluqa għaddit. 559 favur kontra. Namlu verifika fuq din, il-votazzjoni miftuħa. Kulħat il-vota. Ma naħsibx li għaddeddi. Kulħat il-vota, votazzjoni mal-luqa. Iva, ma ddiċ. 560 kanċan favur kontra astenzjonijiet għaddit 562 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 563 rike favur astenzjoniet għaddit ħames 564 favur kontra astenzjonijiet għaddit 561 u emploa 39 huma identiċi, favur, kontra, namlu verifika, votazzjoni miftuħa fuq 561 u emploa 39, kuħat vota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ, eh, maddiċ għaxem votazzjoni uguali. 35 eh, 35, favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Emplu 40 favur, ma skużawni, taqadi. U kifu koll anki 558. Issa għaddu għal 567, zeribi, favur kontra astensjonijiet ma deċ. 566, favur kontra astensjonijiet ma deċ. 41 emploa favur kontra astensjoniet maddiċ. 570 favur kontra astensjoniet maddiċ. 571 favur kontra astensjoniet għaddit. 42 emploa taqa, 574 taqa u koll, Meressa mela għandu għal-premessi. Korostaw 39 bisep l ewel wahda, favur kontra astenzjonijiet għaddit 40 favur kontra astenzjonijiet ah, namlu verifika ta' għal fuq 40 l-votazzjoni miftuħa Kuħati vota votazzjoni maluqa maddiċ 41 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika fuq din. 41 votazzjoni miftuħa. Naseb li ġit adottata, però mhux faċli għax mm, gruppi mhux qegħdin jivutaw skont il-grupp. Mhux neċessarjament. Kulħati vota eh, votazzjoni magħluqa għaddit. 42 favur. 42 favur. Kontra. astensjoniet għaddit. 43 favur. Kontra. astensjoniet għaddit. Emploa wieħed favur. Kontra. astensjoniet għaddit. 45 favur. Kontra. astensjoniet maddiċ. 44 favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq 44, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni marwa. Maddiċ. Emplu nejn favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddit. 46 favur kontra astensjoni ta' dit 47 u 48 identiċi favur kontra astensjonijiet ma' d-ditx. 49 favur kontra astensjonijiet ta' dit 50 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 50 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. 51 u emplu atleta u ma identiċi favur kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika fuq din. Votazzjoni miftuħa fuq 51 u emplu atleta. Kulħadd vota. votazzjoni magħluqa. Dinam adottata. Emplu erba' favur <clears throat> kontra. Astenzjoniet maddeċ. Emenda numru 1, favur. Kontra astenzjoniet għaddit. 52, 53, 54 u 55 huma identiċi. Favur, kontra, astenzjoniet. Maddewx. 56, favur. Kontra astenzjoniet maddiċ. 57, favur. Kontra, astensjonijiet maddeċ. 58 favur <clears throat> kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 58 votazzjoni miftuħa kulħati vota votazzjoni maluqa, maddeċ. 59 ertug favur kontra astenzjoniet, għaddit Emenda 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. Amenda 60 <clears throat> eh, u l-emploa 5 huma identiċi favur kontra astensjonijiet maddiċ. 61 favur kontra astensjonijiet għaddit. 62 favur kontra astensjoniet għaddit. 63 favur kontra astensjoniet maddiċ. 64, 65, 66, 67 u identiċi favur kontra astensjoniet maddewx. 70 <coughs> essur sur Pirkar favur kontra astensjoniet maddiċ. 68 favur kontra Astenzjoniet maddeċ. 69 favur. Kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika fuq 69. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 71. Favur. <clears throat> Kontra. Astenzjoniet. Għaddit.

78 <clears throat> favur kontra astenzjoniet għaddit 81 <clears throat> favur kontra astenzjoniet għaddit 6 pro favur kontra astenzjoniet maddiċ 82 favur kontra astenzjoniet <clears throat> maddiċ 84 favur kontra astensjoniet maddeċ 83 favur kontra astensjoniet maddeċ 87 <clears throat> favur kontra astensjoniet maddeċ issa naddu għal 85 l-oħrajn jaqaw imħabba l-kompromess nullu 1 85 favur kontra Astensjoniet, maddeċ. Namlu verifika. Kulħat vota votazzjoni marruqa. Maddeċ. Disa, design, favur. Kontra, astensjoniet, maddiċ. 95, favur kontra Astenzjoniet, namlu verifika fuq 95 votazzjoni miftuħa kolħat vota votazzjoni marluqa għaddit tlita u design, jaqaw anki design u anki 96, mena naddu issa għal 7 anki 97, 98, 99 u 100. Nibutaw fuq daw li għadni kif semmejt favur, kontra, għad astenzjonijiet ma għaddewx. Issa għed fuq 102, favur, kontra, astenzjonijiet ma għaddewx, ma għaddiċ. 101 favur kontra astensjonijiet maddiċ 103 favur kontra astensjonijiet maddiċ Emploa seba favur kontra astensjonijiet għaddit Issa għanna 104, 105, 106, 107 li huma identiċi u koll, favur kontra. <clears throat> Astenzjoniet, ma dewx. Namlu verifika. Kolħat il vota votazzjoni ma magħluqa. Ma dewx. 109 favur kontra astensjonijiet maddiċ u 110 favur kontra astensjonijiet maddiċ 111 favur kontra astensjonijiet maddiċ 112 favur kontra astensjonijiet maddiċ 113 favur kontra astensjonijiet għaddit 72 taqa Emenda tlieta, favur. <clears throat> Kontra, astensjonijiet għaddit. Emplot minja taqa, 51 favur, 51 favur, kontra, astensjonijiet, namru verifika, fuq 115 votazzjoni miftuħa. Kuħati vota? Votazzjoni manuħa. Maddiċ. Emplu għadisa taqa, kif ukoll 114 le, nivotaw fuq 114 favur. Kontra, astensjoniet għaddit. Reġi 1 taqa 116 favur. Kontra, astensjoniet għaddit. 117 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ, 118 favur, kontra. Astensjonijiet maddeċ, 119 favur, kontra. Astensjonijiet għaddit, 120 favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Empro 10 ta' kif ukoll reġit nejn, mena naddu għal 121 favur, kontra astensjoniet maddiċ. 124 favur kontra astensjoniet maddiċ. 123 favur kontra astensjoniet għaddit. Emprova, no, skużawni, emenda erba ta' rapporter ta' Ma resa naddu għal emenda ħafsa ta' rapporter. Favur kontra astensjoniet għaddit. U 125 favur kontra astensjoniet għaddit. 12 ta' rapporter, fav rapporter favur kontra astensjoniet għaddit. Essa naddu għal 127 su kanċan favur kontra astensjoniet għaddit. 147 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 139 favur kontra astensjoniet għaddit ma dissa 128 favur kontra astensjoniet għaddit Issa għandu għan impluwa 12 favur kontra Astenzjoniet. Niftħu l-vot fuq l-impluwa 12 kħati vota. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Disa favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 131 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 129 favur kontra astenzjonijiet. Namlu verifika fuq 129 votazzjoni miftuħa, kwaħti vota, votazzjoni marruqa, maddiċ. 133 u 6 huma identiċi favur kontra astenzjoniet nerġaw niprovaw Mena, 136 favur kontra astenzjoniet għaddew Issa għanna namen daċra, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. 141 favur, kontra l astenzjoniet għaddit. Seba favur kontra l astenzjoniet għaddit. 142 favur kontra l astenzjoniet għaddit. Emplu 14 favur kontra l astenzjoniet għaddit. Emplu 15 favur kontra astenzjoniet naħseb li dina maddeċi ma namlu verifika. Emplu 15 votazzjoni ftuħa kwaħti vota, votazzjoni maluqa. Ejba iva, maddiċ. L-emenda 11, me rapporter favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. Marisanna emploa 17, favur, kontra. astenzjoni għaddit. Emploa 17 favur, kontra Astenzjoniet, namlu verifika, emplua 19, votazzjoni miftuħa, kulħat vota, votazzjoni marruqa, għaddit. 143, sul parnio favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ. 144 favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ. 148 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 145 favur kontra astenzjoniet ma 149 favur kontra astenzjoniet għaddit 146 favur kontra astenzjoniet ma 150 favur kontra astenzjoniet għaddit 151 favur kontra astenzjoniet għaddit 152 favur kontra. Nerġaw namlu 152 favur kontra astensjoniet għaddit. Mela, proposta legislativa, votazzjoni miftuħa. Kħati vota, votazzjoni maluqa. 27 favur, 12 kontra, 6 astenzjoniet, din ġiet adottata fuq il-rizoluzzjoni eh, eh, leġislativa eh, l-emenda orali favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ, essa nivvotaw fuq il-labozz ta' rizoluzzjoni leġislativa, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota votazzjoni mal 28 favur, 11 kontra 6 astenzjoniet, dina għaddit. Nifirħu li sur el-kadrawi. Issa. Ma intenx tu Mr. Grosh. ti għaj e, namlu e, sur Grosh, nbat niqfu għal 5 minuti. Nkomplu bil-rapporter ta' sur Grosh, il-rapport ta' sur Grosh. Mux issa, mux issa, wara li namlu dan. Namlu dan umbat ikun jistħolkom il-waqfa ta'kom. Can I just announce to you? Nishtiq inħabbar dwar kompromess 8. Il-kompromess 8 mhux qed jiġi appoġġat mill-ħodor, kontrarjament għal dak li huwa indikat fuq il-lista ta' votazzjoni ta' kom biex ikunu ċari il-kompromess 8 mhuwiex qed jiġi appoġġjat mill-ħodor. Tajjeb, naddu għal l-emenda 39. Favur. Kontra. Jastinju maddiċ. 109. Favur. Kontra. Jastienu maddiċ. Kompromess wieħed Votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Tajja kwis għaddiet. Kompromess tnejn. Kompromess tnejn. Votazzjoni miftuħa. Kompromess tnejn. Qed nitkellmu għal kompromess tnejn. Kulħadd tivvota maluqa għaddit kompromess tlieta issa kompromess tlieta votazzjoni miftuħa kulat vota votazzjoni maluqa għaddit Naddu għal emenda 1-3-9 ta' Sinjura Duran. Dak favur kontra jastienu maddiċ. Kompromess serba sa. Pjanit ta' trasport da' votazzjoni miftuħa. Favur? Kulat t-vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Issa naddu għal kompromess kompromess ħamsa kompromess ħamsa votazzjoni hija miftuħa kulħadd tivvota votazzjoni magħluqa għaddit 14 għal 3. Kompromess 6 issa. L-istess t votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit 34 11. Naddu għal kompromess 7 Votazzjoni miftuħa. Kulħadd Vota Votazzjoni magħluqa? Għaddit. 277 tas-sur il-kadar, dak favur, kontra, jastienu għaddit. 278 dak favur, kontra, jastienu ma nafx x'qed jagħmlu l-PPE, jaddu, għaddit. Nej seba tisa dak favur. Kontra, jastienu maddiċ. Kompromess tminja, votazzjoni miftuħa. Prati vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. 32 għal 12. Naddu għal Kompromess disa. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa? tu ukoll. Naddu għal 3 2 4, għal Tlieta 2 2 waqqa dak favur dak kontra jastienu għaddit. 3-2-3 dak favur. Kontra jastienu għaddit. Kompromess 10. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni magħluqa? għaddit. 32 għal 11, kompromis 11. Kompromis 11, il-votazzjoni miftuħa. Kolħat t-vota, votazzjoni maluqa. Għaddit 38 għal 7. 3-8-6 sur Like Fried. da favur. Kontra jastienu verifika, naħseb li maddiċ namlu verifika, votazzjoni jom miftuħa. Kolla tivvota, votazzjoni maluqa. Għal vot wieħed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tlita, tminja, ħamsa, dawk favur. Kontra, astensjoniet maddiċ. Employed 39, dok favur. Kontra. Jastienu għaddit. Naddu għal kompromess 12. Dwar kompromess numru 12, votazzjoni miftuħa. Għal wieħed Favur li pipi. Issa tajjeb. Votazzjoni maluqa. għaddit. 26 favur, 17 kontra. 4 wieħed fita sa, 4 wieħed 4, 4 wieħed 5, 6 u 7 li huma kollha identiċi dak favur. Kontra, jastienu maddiċ. 4 8 favur, kontra, jastienu maddiċ. 4 9 dak favur, kontra, jastienu maddiċ. 24 dak favur, kontra jastienu għaddit. Premessis. Employ wieħed, dak favur. Kontra. Jastienu għaddit. Reġi wieħed, dak favur. Kontra. Jastienu għaddit. Nejwerbin pala zida, eh, dak favur, kontra. Jastienu maddiċ, 43 dak favur. Kontra, jastienu, verifika ta' 43 bħala addizzjoni, votazzjoni miftuħa. Kulla vota? Votazzjoni maluqa? Addiz. Employed nej, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 44 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet verifika 44 votazzjoni miftuħa. Kulla t-vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. 45 dawk favur. Kontra. Jastienu għaddit. 46 dawk favur. Kontra. Jastienu għaddit. Emenda 2 dawk favur. Kontra. Jastienu għaddit. 47 dak favur kontra jastienu għaddit. 3 dak favur kontra jastienu naħseb li dik maddiċ namlu verifika elettronika amenda 3. Kull għattir vota votazzjoni issa maluqa għaddit ukoll. 48 dak favur kontra jastienu maddiċ 50 favur kontra jastienu maddiċ. Employed tlieta favur kontra jastienu verifika votazzjoni miftuħa. Employed 3. Votazzjoni maluqa maddiċ. 49 dawk favur kontra jastienu maddiċ. Numru 4 favur kontra jastienu namlu verifika ta' l-emenda erba votazzjoni miftuħa. Kulat vota votazzjoni maluqa għaddit 51 dak favur kontra jastienu maddiċ reġi tnej dak favur kontra jastienu maddiċ 52, 53 u ma identiċi dak favur kontra jastienu għaddit. Emenda ħamsa dak favur kontra jastienu għaddit. Employ erba Employ erba dak favur kontra jastienu verifika votazzjoni għamiftuħa. miftuħa. vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Employ ħamsa, dawk favur. Kontra, jastienu maddiċ. 54, dawk favur. Kontra, maddiċ. Employ 6, favur. Kontra, jastienu. Naħseb maddiċ, namlu verifika, votazzjoni miftuħa employ 6, kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa. Fil-fatt ma ddiċ. Emenda 55. Favur, kontra, jastienu ma ddiċ. 56, 57, identiċi dawk favur, kontra, jastienu ma ddiċ. 6. Amenda 6, dawk favur, kontra, jastienu maddiċ. 58 dawk favur, kontra, jastienu għaddit. Sittin, s-samenda sittin dawk favur, kontra, jastienu maddiċ. 59 bħala addizzjoni, dawk favur, kontra, jastienu għaddit. Naddu issa għal emenda seba pala dizzjoni, dakka fuq kontra. Ma għaddit. 63 dawk favur. Kontra jastienu maddiċ. 62 favur. Kontra jastienu verifika votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, li votazzjoni magħluqa ma kifx. Seba, favur, kontra, jastienu ma tiċ. 64, dawk favur, kontra, jastienu ma tiċ. 61, dawk favur, kontra, jastienu ma tiċ. 68, 78, dawk favur, identiċi, favur, kontra, jastienu ma tiċ. Employment 8, dawk favur, kontra, jastienu maddiċ. 71 dawk favur, kontra, jastienu maddiċ. 8 favur, kontra, jastienu, namlu verifika ta' 8, votazzjoni miftuħa. Għat vota Votazzjoni jamaluqa. Għaddit. Naddu għal-employment disa, dawk favur, kontra jastienu maddiċ. Emenda disa mir rapporter dawk favur, kontra jastienu għaddit. 77. il signora Duran, dawk favur, kontra jastienu. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa fuq 77. Votazzjoni maluqa? Ma ddiċ. 79. Dok favur. Kontra. Jastienu għaddit. 80 Dok favur. Kontra. Jastienu maddiċ. Emploj 10 favur kontra, jastienu maddiċ. tmenin dok favur, kontra, jastienu maddiċ. tmenin favur, kontra, jastienu maddiċ. tmenin dok favur, kontra, jastienu maddiċ. tmenin dok favur, kontra, jastienu verifika miftuħa fuq 83. Kulħadd tivvota? Kulħadd tivvota? Votazzjoni hija magħluqa? Għaddiet ukoll. Wieħed żero do favur. Kontra jastienu maddiċ. Employ 11 favur. Kontra jastienu maddiċ, employ 12, favur, kontra, jastienu maddiċ, 85 dawk favur, kontra, jastienu maddiċ, 86 dawk favur, kontra, jastienu maddiċ, reġi 5 favur, kontra, jastienu maddiċ, 87 dawk favur, kontra, jastienu maddiċ. Emenda 10, premessa 14, dak favur kontra. Jastienu maddiċ. 88, dak favur. Kontra. Jastienu maddiċ. 89, dak favur. Kontra. Jastienu maddiċ. Employ 13 dak favur kontra jastienu maddiċ. Design dak favur kontra jastienu maddiċ. design favur kontra jastienu maddiċ. 11 favur kontra jastienu maddiċ. Employ 14 dak favur kontra maddiċ. design favur kontra jastienu maddiċ, disajn dak favur, kontra jastienu maddiċ, 94 dak favur, kontra jastienu maddiċ, 92 favur, kontra jastienu maddiċ, 96 favur, kontra jastienu maddiċ. 97 dawk favur kontra jastienu maddiċ. 98 favur kontra jastienu maddiċ. 100 favur kontra jastienu maddiċ. 99 dawk favur, daw kontra jastienu maddiċ. Employ 15 favur kontra jastienu maddiċ. 1 0 2 3 4 favur kontra jastienu maddiċ. ħamsa favur kontra jastienu maddiċ. L-istess jott għal 1 6 7 8 fl-axħar vot il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għal-rezoluzzjoni leġislattiva mżewġ emendi 40 u 41 pavur favur kontra jastienu maddiċ naddu għal rezoluzzjoni leġislattiva, naddu għal votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota. Votazzjoni maluqa. 28 favur kontra 9 astenzjoni dik għaddiet l-isbaħ xewqat l-sur Grox. Nissuġġerixxi illi nerġgħu lura għal 11 20 qed nitkellmu dwar 9 minuti. Pawza qasira kiex ikom tittardjawx.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 Okay, college, you ready to restart? Yeah? Okay, the next item. Mela, il-punt li għanna issa il-rapport u rapport tal-Sinjura Bilbao direttiva dwar l-interoperabilità ta' sistema tal-ferroviji fl-Unjoni Ewropea u dan huwa recast. Lesti biex tibdow? Are we ready to go? Lesti biex tibdow? Okay, amendment 70. Mela, l-emenda 70, minu favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. L-erba u design u reġi ħamsa minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit, l-ewel kompromess, kompromess numru wieħed, minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. il-kompromessa tnejn. Minnu favur, minnu kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-numru tliet issa. Minnu favur, minnu kontra, astenzjoniet, għaddit. L-emenda 150 u l-51 u 52 u 53 kollha minu favur minu kontra l-astenzjonijiet għan iċċekkjaw din. Il-votazzjoni hija miftuħa. Has everybody voted? Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ġiet adottata il-154 minu favur. Minu kontra? Astenzjoniet. Nistaw niċċekjaw għadin il-154 votazzjoni miftuħa. Has everybody voted? Kulħadd ivvota il-votazzjoni hija maluqa. Ma għaddiċ. Il-155 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Ad Kompromess erba minu favur, minu kontra sensjonijiet għaddit. Il-160 minu favur, minu kontra assenzjonijiet maddiċ. Il-164 minu favur, minu kontra assenzjonijiet għaddit. Il-163 minu favur, minu kontra assenzjonijiet għaddit il-169 <coughs> mela, minu favur, minu kontra, astenzjoniet ma ddiċ. Mela naġġu issa għall-emenda 15 u għall-167 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 16 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. Il-168 minu favur, kontra, assenzjonijiet. Għan verifikaw għadin il-votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Ġiet adottata. Il-170 minu favur. Minu kontra, attenzjoniet għaddit, il-171 minu favur, kontra, astenzjoniet għaddit 172 minu minu favur, kontra, astenzjoniet għaddit. il 174 bajn 75-76 u il-reġi 13 huma l-istess minu favur, minu kontra, l-assenzjoniet għaddit. Il-177 minnu favur, minnu kontra, assenzjoniet maddiċ. 178 u 180 minnu favur, kontra, assenzjoniet. Għanni verifikawa, votazzjoni miftuħa u l 178 u l-180. Kulħat t tivota? Votazzjoni maluqa. U maddiċ il-179 minu favur. Minu kontra, assenzjonijiet għaddit. Il-186 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. Il-187 minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Il-kompromiss numru 8 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit. Il-188 imessissa mal-189 mu favur minu kontra asensjoniet maddiċ. <coughs> Il-190 minu favur kontra asensjoniet maddiċ. It-19 minu favur kontra asensjoniet ħan verifikaw għadin il-votazzjoni miftuħa. i vota Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-20 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. L-21 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. L-24 u il-192 u mal-istess minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet għaddit. Il-26 minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet għaddit. Il-193 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għan verifikawa għal-193 il-votazzjoni miftuħa. Kulħat vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. il-194 minu favur. Kontra, astensjoniet, għan verifikawa il-194 votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Il-kompromess ħamsa minu favur. Minu kontra, astensjoniet, għaddit. Ad Mela, reġi 14 imessissa fuq l-artiklu 15, minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għandi verifikawa, l-votazzjoni miftuħa fuq l-reġi 14. Kulħat vota il-votazzjoni maluqa u ġiet adottata. L-emenda 214 minu favur. Minu kontra? Astenzjonijiet? Ħani verifikawa din 214. Naħseb li adottata, kulħadd tifota. Tistani malwa. Adottata. L-emenda 37 tar-rapporter minu favur nu kontra, assenzjonijiet, għaddit. 22 u 23 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. Issa nazzida unek il-191 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għani verifikawa, l-votazzjoni miftuħa, 191 pal addizzjoni. Kulħat vota Votazzjoni maluqa. U għaddit. Il-kompromess sitta minu favura, minu kontra, asenzjonijiet, għaddit. Il-kompromess dissa imis issa. <coughs> Paġna 37 jew 36. 36 fil Il-kompromess dissa. Minu favur? Kontra? Assenzjoniet għaddit. It-390 issa. 390 minu favur kontra assenzjonijiet ħan verifikaw kol, votazzjoni miftuħa fuq it-390 Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ, plezat, it-53 u l-34 f'daqqa minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit, il-301 u il-302 u design, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Naddu issa għal 399 tiġa waqet fil-fat l-402. Emmen 402 minu favur, minu kontra, assenzjoniet maddiċ. Il-65 minu favur, minu kontra, assenzjoniet maddiċ. 403 minu favur, minu kontra, assenzjoniet maddiċ. Il-kompromess 7 minu favur, Minu kontra, astensjonijiet, għaddit. L-406 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. 407 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, maddiċ. L-408 minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 413 minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. 44, reġi, minu favur. Kontra, assenzjoniet, għandi verifikaw għadin, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Għaddit. 414, minu favur. Kontra, ħanerġa niprofa minn 414 er, er, minu favur, minu kontra, sensonijiet. Ma nivverifikaw naħseb għaddit fil-faddi, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota l-votazzjoni maluqa. Għaddit. Ir-reġi 45 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għaddit. 415 minu favur, kontra, assenzjonijiet. Għaddit. 425 minu U 26 minu favur, nu kontra, assenzjoniet għaddit. 427 minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. 432 minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. 430 u 31 jaqaw l-429 minu favur, minu kontra, assenzjoniet, għaddit. 433 minu favur. Kontra. Asenzjonijiet. Addit. 434 minu favur. Kontra. Asenzjonijiet. Għan verifikaw din l-votazzjonija miftuħa. Kulħat vota l-votazzjoni maluqa. Għaddit 435 minu favur. Minu kontra. asensjonijiet, Għaddit 436 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddit, il-sur lajt trid miex jgħataw biex jara li kolloġi għaddottat, l-437 u 38 f'daqqa minu għafavur, minu kontra, assenzjonijiet, maddit, l-439 Minu favur? Minu kontra, sensonijiet, għaddit l-440 minu favur. Kontra, sensonijiet, għaddit. il premessissa issa, <coughs> reġit nejn, dinija addizzjoni għal kompromessita minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit, l-74 minu favur, kontra, assenzjoniet għaddit, l-75 minu favur, kontra, assenzjoniet għaddit, 76 minn favur kontra assenzjoniet għaddit 77 minn favur kontra assenzjoniet għaddit 78 minn favur kontra assenzjoniet maddiċ 82 minn favur kontra assenzjoniet għaddit 88 minn favur kontra assenzjoniet maddiċ emenda 2 minn favur kontra assenzjoniet għaddit, reġi wieħed mlu favur, kontra assenzjoniet għaddit. l votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. Ġi adottat 38 favur, 5 kontra u assenzjoni għadda. Issa l-votazzjoni leġislativa, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U ġie adotat 40 favur favur erba kontra u ma kien hemm sanzjoni. Proset lir-rapporter. Issa il-rapporta Michael Kramer l-abbozz għal proposta direttiva tal parlamentu u l-Kunsill fuq il-sikurezza fil-ferroviji jarika ukoll il-rapporter huwa Michael Kramer għanna l-emenda 87 minn huwa favur kontra għasensonit maddiċ Emenda 21 mir-rapporter wafa favur minn kontra għasensonit maddiċ 126 u 27 huma identiċi minnu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 128 minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit għanna mendorali fuq il-130 għaw xie oġġezzjoni għal din l-mendorali ma jidirx li għaw Mela 130 bl-emenda minu favur, <clears throat> minu kontra, asensaniet addit. Emenda 23 imis issa, minu favur, kontra, asensaniet, addit, 24 minu favur, kontra, asensaniet Niverifikawa l-24 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U għaddit din. il u ma' identiċi għandhom xasmu biss mal-verżjoni Ġermaniza minnu favur minnu kontra sensonijiet dow l-134 minnu favur minnu kontra assenzjonijiet maddiċ il-135 minnu favur kontra assenzjonijiet maddiċ il-25 minnu favur kontra assenzjonijiet ddiċ 136 mela ħan verifikaw il-25 eh, diffiċli biex għet jinduna meta jkun hemm nofs il-kamra ma tivvotax, il-votazzjoni issa magħluqa. għaddit il-136 minu favur. Minu kontra, assenzjonijiet, għaddiet il-139 minu favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ, il-138 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. L-emenda 26 u l-140 huma identiċi minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddaw il-141 minu favur, minu kontra, Mela, 141 minu favur, minu kontra. assenzjonijiet. Għani verifikaw, sepp li għaddit din u koll. Kulħat t-vota, votazzjoni maluqa, għaddottata, il-142 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, 27 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, 28 minu favur, kontra, Asenzjoniet, għaddit. 150 imis issa minnu favur. Minu kontra. Asenzjoniet, għaddit. 29 minu favur. Kontra. Asenzjoniet, għaddit. 151 u 52 Uma l-istess minu favur minu kontra. Asenzjoniet, għaddew Il-152 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, maddiċ, il-154 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. 155 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. Il-30 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. 156 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Mela, verifika tal-156 u tassan miftuħa. Kulħadd tivvota, maluqa. Ma Maddiċ din. Il-157 minu favur, minu kontra. Ħani verifikawa, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni maluqa? Maddiċ laqas din. Il-165 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, nivverifikaw għaw kol din, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Maddiċ laqas. Il-160 u l-62 huma l-istess minu favur, minu kontra, Astenzjonijiet għaddew. Il-159 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Il-158 min u l-61 li huma l-istess minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddew. il- il-167 imis issa minu favur. Minu kontra, sanzjonijiet, maddiċ. Il-166 minu favur, minu kontra, sanzjonijiet, għaddit. Il-168 minu favur, minu kontra, sanzjonijiet, għaddit. Il-169 minu favur, minu kontra, sanzjonijiet, għaddit il-170 imis issa, minu favur. Kontra, assenzjoniet, għaddit. 174 minu favur. Kontra, assenzjoniet, għaddit. Il-kompromess numru 1 imis issa, minu favur. Minu kontra, assenzjoniet, għaddit dal-kompromess il-207 il mela minu favur 217 mela, 217 minu favur kontra assenzjoniet maddiċ Il-41 minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Għaddit, emenda 42 minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Għaddit, 220 minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Maddiċ, 221 minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Għaddit, il-223 minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. Il-224 minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. Il-225 minu favur, kontra, assenzjoniet għaddit. Il-226 minu favur, minu kontra, assenzjoniet maddiċ. Il-228 minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. 44 minu favur kontra, asenzjoniet maddiċ, 229 minu favur, kontra, asenzjoniet għaddit, 238 minu favur, kontra, asenzjoniet għaddit. Kompromess 2 issa minu favur, minu kontra, asenzjoniet għadda l-kompromess l-emenda 50 mis issa l-artiklu 9 minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddit 246 minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddit 247 minu favur minu kontra assenzjonijiet maddiċ 248 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit 250 minu favur kontra Astenzjoniet maddiċ. Mela, ħani verifikawa l-250, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Maddiċ din il-249 f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur minnu kontra sanzjonijiet għaddiet it-tieni parti minnu favur kontra, assenzjoniet, ħani verifikaw għat tieni parti, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd il-vota, votazzjoni maluqa, maġġiċ din. Il-251 minu favur, minu kontra, assenzjoniet, għaddit 252 minu favur, minu kontra, assenzjoniet, għaddit il-51 b'sin. Ija zida minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Għaddit 253 minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. 52 minu favur, kontra, assenzjoniet maddiċ. Il-kompromess tlieta minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit. Il-kompromess erba fuq il-paġna 19. Jo 20. Minu favur. Kontra. Asensjonijiet. Għaddit. Kompromess erba A. Minu favur. Minu kontra. Asensjonijiet. Għaddit il-355 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit, 63 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Kompromess 5 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għadda. Il-68, emenda 68 minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Maddiċ, il-kompromess 6 minu favur, minu kontra asenzjonijiet għadda kompromess issa il-kompromess seba minu favur minu kontra asenzjonijiet għadda il-394 emenda 394 minu favur minu kontra asenzjonijiet maddiċ il-395 u 96 u ma identiċi minu favur minu kontra asenzjonijiet għaddo il-98 u 99 numma l-istess minu favur minu kontra assenzjoniet maddewx emenda 74 minu favur minu kontra assenzjoniet maddiċ emenda 397 minu favur minnu kontra astenzjonijiet maddiċ Mela, accidenti u l-investigazzjonijiet eh, il-75 u 19 flimkien minu favur, minu kontra, assenzjonijiet għaddow il-400 minu favur. Kontra, ascensjonijiet għaddottata l-401 minu favur, kontra, assenzjonijiet. Għani verifikaw għal-emenda 401, il-votazzjoni miftuħa. Kulħat vota votazzjoni maluqa. Maddiċ din l-emenda. Il-76. Minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. 76. Minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. 77. Minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. 78. Minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. 402. Minu favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit 79 minu favur. Kontra, assenzjoniet. Għaddit 403 minu favur. Kontra, assenzjoniet. Għaddit 80 minu favur. Kontra, assenzjoniet. Għaddit. Erba' u 406 ma l-istess minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddow. 407. Minu favur. Minu kontra. Asensjonijiet. Għaddit. 408. Minu favur. Kontra. Asensjonijiet. Għaddit. Verifika tal-408. 408. Miftuħa. Votazzjoni. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ din l-emenda. Il-kompromess 8 minu favur. Minu kontra. Asenzjonijiet għadda tal-kompromess. 68, emenda 68. Minu favur. Kontra. asensjonijiet għaddit. 426 minu favur. Kontra. Asenzjonijiet. Għan verifikawa l-426 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. Għaddit din l-emenda. Premessi, l-emenda wieħed, minu favur. <coughs> Premessi, l-wieħed, minu favur, minu kontra. Asensjonijiet għaddit. L-emenda t-nej, minu favur kontra, asensjoniet, għaddit. tlieta minu favur, kontra, asensjoniet, għaddit. erba minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit 88 minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit 5 minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit 89 minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit 6 minu favur, kontra, assenzjonijiet għani verifikaw għas 6, votazzjoni miftuħa fuq s-sitta. Kulħat i vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. Is-seba minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. għaddit. Id-design. Taqa. Id-design minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Nivverifikaw għad-design il-votazzjonija miftuħa. Kulħat ivvota. Votazzjoni maluqa għaddiet din. Il-wieħed u disajn minu favur, minu kontra, assenzjonijiet ma Id-dissa minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Tnejn u disajn u tlita u disajn u mal-istess. Votazzjoni favur, kontra, assenzjonijiet għaddew dawn. L-emenda 10 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, għaddit. Il-94 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Il-95 u l-96 huma l-istess minu favur kontra assenzjonijiet għaddow. il 97 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit. Il-11 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 99 minu favur Kontra? Astenzjoniet? Niverifikawa din, il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, il votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela, il-mija sa minu favur. Kontra? Astenzjoniet? Niverifikaw għal-mija, votazzjonija miftuħa. Kulħadd ivvota, Votazzjoni maluqa. Għaddiet din. It-13 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Il-101 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 102 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 103 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit L-14 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet naħseb li hija adottata ma il-votazzjoni niftuħa nagħmluha b'mod elettroniku. Kulħadd vota l-votazzjoni magħluqa. Għaddiet il-105 bil emendorali orali għaw xi oġġezzjoni? Le dina taqa. Taqa. Mela, il-104 minu favur. Kontra. Asenzjoniet għaddiet il-15 minu favur kontra assenzjoniet ħan verifikawa il-15 votazzjoni miftuħa l-emenda 15 kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddiet il-106 u emenda ora li tlieta għaw xi oġġezzjoni le mela minu favur kontra assenzjoniet għaddiet il-108 minu favur kontra Għan verifikaw għal 108, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni sa magħluqa. Maddiċ din. Il-109 minu favur. Minu kontra, stanzjonijiet, adottata. Il-110 minu favur. 110 minu favur. Kontra. Asenzjoniet. Għaddit. Il-16 minu favur kontra, assenzjoniet. Nivverifikawa 16 tar-rapporter din fil-sani miftuħa. Kulħadd e, vota. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Il-111 minu favur, kontra, assenzjoniet maddiċ. Izbatax, il ir-rapporter minu favur minu kontra, assenzjoniet maddiċ, il-112 minu favur, kontra, assenzjoniet maddiċ, 113 minu favur, kontra, assenzjoniet għaddit, 114 minu favur, kontra, assenzjoniet għaddit, 116 minu favur, kontra, assenzjoniet għaddit, 117 minu favur, kontra, assenzjoniet għaddit 18 minu favur. Kontra, assenzjoniet għaddit il-118 minu favur. Kontra, assenzjoniet għaddit 119 minu favur. Kontra, assenzjoniet għaddit 120 minu favur. Kontra, assenzjoniet għaddit 121 minu favur. Kontra, assenzjonijiet astenzjoniet dit 122 minu favur kontra astenzjoniet dit 123 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 124 minu favur kontra astenzjoniet għaddit emendu 20 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 125 minu favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa l-proposta leġislattiva votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit b'39 favur, 5 kontra u l-ebda astensjoni. Issa, rezoluzzjoni leġislattiva, l-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. 38 favur, 4 kontra, astenzjoni wahda, nifraħ li sur Kramer. Wieħed tal-aħħar li baqa' nixti eh, neħi żewġ emendi. Il-15 u 17, żewġ emendi. Il-15 u 17 nirti rom l-emendi. Lesti mela biex nibdow. Tajjeb ħafna mela l-emenda 30 minu favur. Minu kontra. Asenzjonijiet maddiċ. 92 minu favur. Kontra. Asenzjonijiet għaddit. 93 minu favur. Kontra. Asenzjonijiet għaddit. Is-sitta u design minu favur. Minu kontra, assenzjonijiet, maġġiċ. Il-seba u design minu favur. Minu kontra, assenzjonijiet, maġġiċ. It-98 u 99 minu favur minu kontra Astenzjoniet għaddew. Il-mija minu favur, minu kontra, astenzjoniet maddiċ. Il-messagġi tirtirata mela l-104 minu favur, minu kontra, astenzjoniet maddiċ, il-101 minu favur, minu kontra, astenzjoniet għaddiċ il-102 minu favur, minu kontra, maddiċ ħan verifikaw għal 102 il-votazzjonija miftuħa. Kulħadd tivvota? Il-votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ il-103 minu favur. 103 minu favur, minu kontra. Attenzjoniet, għaddiet. 105 minu favur. Minu kontra, sanzjoniet, għaddiet. 106 minu favur minu kontra assenzjonijiet maddiċ ħani verifikaw għal 106 mot elettroniku l-votazzjoni miftuħa kulħadd tivvota l-votazzjoni Ma maddiċ il-107 minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddit 108 minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddiet disa minu favur kontra il disa minu favur minu kontra assenzjoniet għaddit 110 minu favur minu kontra assenzjoniet għaddit la il-111 taddi u koll il-112 issa minu favur Mnu kontra? Sensonijiet? Għani verifikaw għal 112 jek joġobkom, mifutaw, votazzjoni miftuħa, kullħat vota. Votazzjoni maluqa. Ma d ddiċ din. 114 minu favur. Minu kontra? Sensonijiet? Ma d ddiċ. 113 minu favur. Kontra? Assenzjoniet. Għaddit 115 minu favur. Kontra? Assenzjoniet għaddit 116 minu ta' għansi, 117 minu favur, kontra. Assenzjoniet għaddit 118 minu favur, kontra. Assenzjoniet għaddit. Mija u tsaltax minu favur, minu kontra. Assenzjoniet għaddit 121 minu favur, kontra astenzjoniet mandiċ 120 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 122 minu favur kontra astenzjoniet mandiċ Is-seba. Minu favur. Kontra. Sensoniet. Maddiċ. 123 minu u 25 huma l-istess. Minu favur kontra tensjoniet maddowx 126 minu favur nu kontra tensjoniet maddiċ 124 minu favur kontra tensjoniet maddiċ 127 minu favur minu kontra attenzjonijiet maddiċ 128 u 30 u ma l-istess minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Għanerġaw li nipruvaw. Il-128 u l-130 minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Għaddow. Il-129 minu għansi taqa. Il-131 u l-132 minu favur, minu kontra, assenzjoniet. Għaddow. 133 minu favur kontra astenzjonijiet ma ditx il-134 minu favur minu kontra astenzjonijiet ma ditx il kompromass erba minu favur kompromess erba minu favur mela l-presidenti korreġi ruħu kompromess A minu favur minu kontra astenzjonijiet ġi adottat il-kompromess il-141 minu favur, minu kontra. Attenzjoniet, maddiċ. Verifika tal-141 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet din l-emenda l-SND għandhom bżon eh, jiċċekjaw il-lista tal-voti tagħhom inflok jgħadu jipaċċibċu. Il-kompromess B minu favur, minu kontra, assenzjoniet, għadda. Il-142 u l-51 minu favur, minu kontra, ħanerġaw nipruvaw 142 u 151 nu favur minu kontra. Assenzjoniet. Għaddow. Naf li inna għajjajna, ma tridu turu għazax qed tivvutaw. Il-147 minu favur minu kontra assenzjoniet għaddiet. Il-kompromess ċe minu favur minu kontra assenzjoniet għadda. Emenda 160 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għaddit, kompromess de minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għadda, l-emenda mija, anzi, il-kompromess E. Eh, minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għadda l-kompromess. Kompromess F minu favur, minu kontra, Sensonit. ġi adottat. Il-emenda 190 imis issa u anzi l-191 minu favur minu kontra Sensonit. ma din l-emenda il-192 minu favur kontra assenzjonijiet, nifverifikawa il-192, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. Ġiet adottata u 193 ah, minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. 194 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. il-195 minu kontra sensonijiet maddiċ. Naddu għal 197 issa. Minu favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 196 minu favur. Kontra. sensonijiet, maddiċ ta' kolla ġew irtirati li jmiss issa wara. Elek issa li jmiss hija il-205. Minu favur. Minu kontra, sanzjonijiet maddiċ. Il-203 minu favur, kontra, assenzjonijiet. Għaddit 204 minu favur, Minu kontra, assenzjonijiet. Għaddit 13 mil-kont minu favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. 209 minu favur, kontra, assenzjonijiet, niverifikaw għal 209 l-votazzjonija miftuħa. Kulħadd ivvota, l-votazzjonija magħluqa. Għaddit il-210 minu favur. Minu kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Il-213. Minu favur. Minu favur. <laughs> Minu kontra. Astenzjoniet, għaddiet. Mitej mistax, minu favur. Minu kontra. Astenzjoniet, għaddiet. Mitej u sittax minu favur minu kontra, sanzjoniet għaddit. Mitej u 219 minu favur, minu kontra, sanzjoniet għaddit. Mitejn u 218 taqa, 220 minu favur, kontra, sanzjoniet għaddit. Tidu t-verifikaw għadin 221 il-votazzjoni hija miftuħa għal verifika. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddietin l-emenda. Il-222 minnu favur. Minu kontra. Attenzjoniet. Għaddiet. Mittejn u 11 taqa. 223 imississa minu favur. Kontra. Għan verifikaw l 223, il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet din. Mela, 224 bl-emend orali, mawx oġġezzjoni għal emend orali? Mela, minu favur? Minu kontra? Sensoniet? għaddit. 225 minu favur. Kontra. Attenzjoniet. Nivverifikaw għal 225 votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. L-emenda 16 minu favur. Minu kontra. Attenzjoniet. Għaddiet. Naddu issa għal 226 minu favur, minu kontra, stenzjonijiet, ma ditx, 227 u 228 u l istess minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddu, il-229 minu favur, minu kontra, assenzjoniet ma ditx, 230 230 anzi minu favur, minu kontra, assenzjoniet għaddit 232 minu favur, minu kontra, assenzjoniet, għaddit 233 minu favur, minu kontra, assenzjoniet, għaddit emenda 235 minu favur, kontra, sanzjonijiet għaddit 234 ta' Mela, għanna mill-237 sal-244 ħanivutaw fuqom fi blok, minu favur. Minu kontra, assenzjonijiet, maddiġ dan il-blok. Il-241 minu favur kontra assenzjonijiet ġi adottat. Ġiet addottat għal-emenda 241. Mela, għanna il-kompromess Q nivuta fuq uktar tard dan il-kompromess. Il-245 minu favura, minu kontra, assenzjonijiet maddiċ, il-246 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet. Għaddit 248 minu favur, minu kontra, Niverifikaw għal 248 il-votazzjonija miftuħa. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ġġitx il-247 minu favur, minu kontra, asensjonijiet, għaddiet. Mm 249 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, għaddit. 252 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet nivverifikaw għal 252 minu il-votazzjoni għam miftuħa, kullħat vota il-votazzjoni maluqa, għaddit, il-251 minu favur, anzi taqa 250 min taqa u kol 253 minu favur minu kontra sanzjonijiet għaddiet. Mela, 17 ġiet irtirata Mela, għan votaw fuq il-254, il-255 u il 258 f'daqqa. 254, 55 u 58 f'daqqa. Minu favur, minu kontra, għasensonijiet. Maddowx daw. Mela, il-256 minu favur. Minu kontra, għasensonijiet. Għaddit il-257 minu favur, minu anzi ta' għadin il-259 minu favur, minu kontra, astenzjoniet, maddeċ, 260 minu favur, minu kontra, astenzjoniet, maddeċ, 261 minu favur, minu kontra, astenzjoniet, maddeċ, 262 minu favur, minu kontra, astenzjoniet, maddeċ, il-263 minu favur minu kontra assenzjoniet maddiċ. Mela minda 264 u 14 ta' kont mi jidir li li dina maddiċ. Kulħat vota votazzjoni maluqa, għaddit. Mena 266 u anki 265 jaqaw u anki 267 issa namlu 267 adottata 268 favur kontra astenzjonijiet għaddit 269 favur kontra uh, astenzjonijiet għaddit 270 favur kontra astenzjonijiet għaddit 271 u 272. Mela, 71 eh, bis. Fa maddeċ 272 favur. Tridu ti verifikaw dik li eh, illi ma maddeċ 271. Kulħat vota votazzjoni maluqa maddeċ 272 favur kontra astenzjoniet maddeċ 273 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Flimkien issa 274-275 favur kontra astenzjoniet għaddiet. mela 276 77 u 78 adottati, kompromess H, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. F'dan il-rapport, mux qed joddu ħafna paġni il-kompromessi u xek. 281 favur, kontra ma nafx inu l-vot tal ppa Favur kontra det 282, favur kontra astenzjoniet għaddit. 283, favur kontra astenzjoniet għaddit. 86, Għaddiet 284 u 85 u ma identiċi u jaqaw dawn. 287 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ. 209 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ. 288 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 289. Ah, tridu tamlu verifika ta' 288, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa, maddiċ. 289 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 200 u sajn favur kontra astensjonijiet għaddit 289 maddiċ 19 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess i favur kontra astensjonijiet għaddit Mela, eh, 298 u 299 uħdom fl-imkien, favur kontra astensjoniet maddiċ. Essa għanna il-Komitat tal-Budget 5 favur kontra astensjoniet għaddit. 300 favur kontra astensjoniet għaddit. 301 favur kontra astensjonijiet għaddit. 302 favur kontra um, astensjonijiet maddiċ. 303 favur kontra astensjonijiet għaddit. Konst 16 għaddit. Uh, 304 favur kontra astensjonijiet namlu verifika votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni marruqa maddiċ. 305 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 306 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 307 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 308 favur kontra astenzjoniet namlu verifika votazzjoni miftuħa, kolħat vota votazzjoni maluqa, għaddit. 309 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 310 favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 300 u 11 favur kontra astensjoniet maddiċ. 19 le 313 favur kontra astensjoniet maddiċ. Namlu verifika, mela le? Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. Oxrin u 312 ma identiċi favur kontra astenzjoniet għaddit. 314 favur 314 favur kontra astenzjonijiet ma ma deċ 315 favur kontra astenzjoniet ma deċ 316 favur kontra astenzjoniet ma għaddit kompromess 8 favur kontra astenzjoniet għaddit 324 favur kontra astenzjoniet għaddit. Favur kontra astenzjoniet għaddit. 325 favur kontra astenzjoniet għaddit. 326 eh, favur kontra astenzjoniet verifika votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa għaddiet 327 eh, favur kontra astenzjonijiet nerġaw namlu verifika votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa għaddiet il-kompromess kompromess L favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess M favur kontra astensjoniet, għadda dan il-kompromess. Kompromess N favur kontra astensjoniet, għadda. Issa naddu għal 355 favur kontra astensjoniet, maddiċ. 356 favur kontra astensjoniet maddiċ. 357 favur kontra astensjoniet kompromess o favur kontra astensjoniet għadda. sittin favur kontra astensjonijiet għadda. 23 kont favur kontra astenzjoniet għadda. 24 favur kontra nerġa niprovaw 24 kont favur kontra astenzjoniet. namlu verifika fu uh, eh, kont 24 Votazione um, il, eh, votazzjoni miftuħa vota votazzjoni waqa għaddit 361 favur kontra nerġaw niprovaw. favur kontra astensjoniet għaddit 363 favur kontra astensjoniet għaddit 362 favur kontra astensjoniet għaddit mela kont 25 taqa, 364 favur kontra astensjoniet għaddit. 365 favur kontra astensjoniet maddiċ. 366 favur <coughs> kontra astensjoniet maddiċ. 367 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 368 kontra astenzjoniet maddeċ, kont 26 favur kontra astenzjoniet għadda l-kompromess. Namlu verifika. Kulħat vota, votazzjoni marruqa. għandek raġun, ma, ma, ma dix. Eh, 23 favur kontra grati liberali l-uniku grupp li għati vota. 23 uh, favur kontra astenzjoniet namlu verifika ta' 23 votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa għaddiet. 369 A kompromess P favur kontra astensjonijiet għaddit għadda kompromess 371 eh, favur se konna namlu separat da din l-amenda favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 25 favur kontra astenzjonijiet

374, 377, 378, 379 u 380. Se namluhom kollha unblock. Le, ma nistax nistawx un blok. mela separatament. 376 favur. favur. Kontra. Namlu verifika ta' 376. konċentraw ruhkom. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 26 favur kontra astenzjoniet Addit. 375 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 374 favur kontra astensjoniet għaddit 377 favur nerġaw niprobaw ma ħadd fuq din naħa li ħadd mu għati vota fuq din naħa Favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika ta' 377 il-votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluqa. Maddiċ. 378 favur kontra astenzjoniet għaddit. 379 favur kontra astenzjoniet għaddit. 380 favur kontra astensjoniet maddiċ. 381 twila dil-votazzjoni 381 favur kontra astenzjoniet maddiċ 27 favur kontra astenzjoniet għaddit 382 favur kontra di taqa 383 taqa u koll. Le, ma taqax, 383 favur kontra astensjoniet. Essa, mela maddiċ, 384 favur kontra astensjoniet maddiċ. Kont 27 favur kontra astensjoniet għaddit namlu verifika, kont 27, votazzjoni miftuħa. Ejva dina waqat. 385 benjen favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 386 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 29 kont favur kontra Nerġaw niprovaw favur kontra astensjoniet maddiċ. Ketmija u favur kontra astensjoniet maddiċ. 388 favur kontra astensjoniet maddiċ. 389 favur kontra astensjoniet maddiċ 390 favur kontra astensjoniet maddiċ 391 favur kontra astensjoniet maddiċ 392 favur kontra astensjoniet maddiċ 393 tiġi tirata 394 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 395 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 396 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 397 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 398 favur kontra astenzjoniet maddiċ. tridu tamlu verifika, tajjeb namlu verifika, 398 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 399 favur kontra astensjoniet maddiċ 28 favur kontra astensjoniet għaddit 400 taqqa mħabba 399 401 favur kontra astensjonijiet jider li dina ma deċ ma nistaw namlu verifika 401 kolħat vota votazzjoni maluqa maddiċ. 402 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess ku favur kontra astensjonijiet għaddit. Erba' favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa għadin wasalna fil-premessi. 31 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 32 favur kontra astensjonijiet għaddit. 34 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 33 favur kontra astensjonijiet għaddit. 2, emenda 2 kontra astensjonijiet namlu verifika ta' disa, ta' numru disa, votazzjoni miftuħa, kolħat vota maddeċ, 35 favur, kontra astensjoniet maddeċ, emenda tlieta favur, diġi terterata. taqa għax għax ma l-ħora ma ġiċċa ta' kompromess F favur kontra astenzjonijiet għaddi għadda dan il-kompromess. Eħe naf li għandin imxie. Hamsa, favur kontra astenzjonijiet għadda din il-premessa Erbejn u kont wieħed flimkien Skużawni, ħazbal, eh, dawn jaqaw. Sitta, emenda sitta, favur, kontra, namlu verifika ta' numru sitta, il-votazzjoni e, miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Għaddit. Eh, emenda 42. Favur kontra astensjonijiet l-istess riżultat. 43. Eh, favur kontra astensjonijiet. Nistaw namlu verifika ta' 43. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 41 eh, favur kontra namlu verifik ta' fuq 41, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni marruqa, għaddit. Kont tlita, favur, kontra. Astenzjonijiet, għaddit, 44, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 46 favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 45 bl-emenda orali, ek memxu oġezzjonijiet, favur kontra astensjonijiet għaddit. 48 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Seba. Taqa, le, skużawni, seba favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tminja. Taqa. Ġiet irtirata. Mela. 49 li fuqa favur kontra astenzjoniet għaddit 50 favur kontra astensjoniet għaddit 54 kontra astensjoniet għaddit 53 favur kontra le skużawni dina taqa għax eh, ġit eh, għax anki din taqa 52 mela 51 favur kontra astensjoniet għaddit 57 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 56 favur kontra namlu 56. 56 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 55 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 58 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Settin favur kontra astenzjoniet maddiċ. Disa favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq disa. Il-votazzjoni miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa. maddiċ. 61 favur kontra astensjonijiet ma deċ, 62 favur kontra astenzjonijiet għaddit 43 fo għaddit Ashra favur kontra kontra astensjonijiet Kwati vota votazzjoni maluqa. 63 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 64 favur kontra astensjonijiet għaddit. 65, le, taqadi, 66 favur kontra astensjonijiet maddit, maddiċ. 67 favur kontra namlu verifika fuq 67 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 68 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 71 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 70 favur kontra astenzjonijiet għaddit 72 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 73 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 74 favur kontra astenzjonijiet għaddit 75 favur kontra astenzjonijiet għaddit 76 favur kontra astensjonijiet għaddit, 77 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 11 favur kontra astensjonijiet għaddit, 78 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 12 uh, eh, favur kontra astensjonijiet għaddit, 79 favur le ma taqax xaħna eh, ma dejnix 79 favur kontra astenzjoniet għaddit 80 favur kontra astenzjoniet għaddit 80 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Iva ġit rifjutata di 82 favur kontra astensjoniet għaddit 13 favur kontra astensjoniet għaddit 14 favur kontra astensjoniet għaddit budget 4 favur kontra astensjoniet għaddit Mela, erba favur kontra namlu verifika fuq il-budget, il-kontroll tal-budget erba eh, votazzjoni miftuħa, kuħat vota votazzjoni maluqa. Ma ditx. Mela, nerġaw issa snira uskog, eh, 84 favur kontra astenzjoniet l-istess riżultat. Eh, Maddix, kompromess R, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit 86 sur Benjen, kontra astenzjonijiet għaddit. Design separat favur kontra astenzjonijiet maddiċ, weħt design favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Budget wieħed favur kontra astensjonijiet eh, budget nejn favur kontra astensjonijiet għaddiet. Vota ħari, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota, votazzjoni maluqa. 38 favur, 5 kontra memx estensjoniet, sa fuq rizoluzzjoni legislativa, votazzjoni miftuħa, kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. 38 a favur, 4 kontra, nifirħu lil Roberts. Għadba għanna wahda biss issa umbat il-mandat ta' negozjar. Tajjepek? List. So, let's go and guess. Aqta min saj meċina. Aqtaw. Emenda disa dawk favur. Kontra. Jastienu ma taddix. 16 favur. Sittax dawk favur kontra jastienu ma taddix 17 favur kontra jastienu ma taddix verifika fuq 17 votazzjoni miftuħa kulħadd vota votazzjoni magħluqa ma taddix amenda 8 favur kontra verifika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni jemaluqa. magħluqa. Ma taddix. Emenda 18 dak favur. Da kontra. Jastienu ma għaddit. Emenda 10 favur. Kontra. Jastienu ma taddix. Emenda waħda, wieħed, favur, kontra. Jastienu, verifika, votazzjoni miftuħa. Kolla t-vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 2, dak favur. Dak kontra. Jastienu, ma taddix. Amenda 11, dak favur. Dak kontra. Jastienu, ma taddix. Amenda 3, dak favur. Dak kontra jastienu ma taddix. Emenda 12, dak favur. Kontra. Jastienu ma taddix. 13, dak favur. Kontra. Jastienu ma taddix. Erba, dak favur. Kontra. Jastienu ma taddix. Verifika, tajjeb, votazzjoni miftuħa fuq erba t-vota, Votazzjoni magħluqa. Ma tattix. 14 dawk favur. Kontra. Jastienu ma taddix. 5 dawk favur. Kontra. Jastienu ma taddix. 6 u 15 identiċi dawk favur. Kontra. Jastienu ma taddix. 7 favur kontra jastienu ma taddix. Proposta leġislativa, votazzjoni miftuħa, kulat tivvota, votazzjoni maluqa, għaddit resoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Maluqa. għaddit ukoll. Proset is-sur issa irridu nifvotaw fuq il-mandati individwali ħawl b'dan għennet bil-rapport tal-kadraw il-votazzjoni miftuħa. Kulħat tivvota. Votazzjoni maluqa. 31 kontra 11, wieħed astiena dik għaddit. Il-rapport ta' Sur Grosh, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni maluqa. Adottat, 31 kontra 12. Il-rapport ta' Signora Bilbao Barandika, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 36 għal 7. Rapport ta' Sur Kramer. Votazzjoni miftuħa. Kulat vota. Votazzjoni maluqa. 35 kontra 8 għaddit. rapport ta' Sur Zile. Votazzjoni miftuħa. Kulat vota. Votazzjoni maluqa. 34 għal 6, wieħed astjena dik għaddit ukoll. Issa r-rapporta sul kolleġek, votazzjoni miftuħa. Maluqa. 38 kontra 5 dik għaddit ukoll. Grazzi ħafna kollegi dak kienet seduta twila proset il-kulħadd nixtieq jekk joġobkom qabel ma titilqu tinsewx illum wara nofsinhar huwa il-vot dwar ir-rapport ta' drittijiet tal-passiġġiera kif joġobkom tkunu għaw wara nofsinhar illum. Grazzi ħafna, grazzi l-interpreti.